This... Kollegi, rridu niftħu dan din l-ewwel laqa konġunta ikon budget fuq l-abbozz tar-regolament fuq il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku Dan huwa uh, mela najdu moment importanti għal dan il-parlament, uh, għal legislatur, għal komitati. Dan il-parlament talab li l-Kummissjoni ħalli tindirizza id-diskrepanza ta' investiment. hija problema prinċipali tal-ekonomija Ewropea u aħna il-ajna din il-prezentazzjoni tal kommissjoni sarġ tal-Kummissjoni ta' dan ir-regolament u l-fatt li l-Kummissjoni ddeċidiet li dan il-pjan ta' investiment fiċ-ċentru fil-qalba tal-programm tagħha. Nilqgħu il-fatt ukoll li l-Kummissjoni għazlet li segwi l-metodu ta' komunità ġifiri għanna regolament fil-kod deċizjoni u aħna u konxi tar responsabiltajiet tagħna li fl-istess ħin namlu l-anmu tagħna sabiex ikollna proċedura veloċi ħalli bekk dan ir-regolament jista' jidħol fis-seħħ mill-aktar fis possibbli ħalli bekk ikollna il-pjanta Juncker jew il-pjanta investiment jibda jaħdem ninnu fih ħalli bekk ikollna rkupru tal-ekonomija u aħna wkoll konxi ta' responsabilità tagħna sabiex nagħmlu l-almu tagħna ħalli dan il-pjan jaħdem fil-prattika ġifieri nippruvaw intejbuh, nippruvaw aħna naċċertaw li hemm il-livell xira ta' skrutinju demokratiku dwar dan il-pjan u il-mandat il-Kummissjoni se tikkonkludi f'tejma li e ib lan huwa li jkun hemm fond imwaqqaf u skont l-użu tar-resources tal-budget Ewropew. Ovvjament dan wasal għal dan il-Parlament, dan il-Parlament għandu responsabilta partikolari. Peress li l-Parlament autorità budgetarja tal-Unjoni Ewropea Kif tafu l-konferenza tal-presidenzi iddeċidew li jagħtu dan id-dossier kemm lill-Kumitat Ikon kif ukoll Budget, ġifieri bħala kompetenza doppja il-Kumitati ITRE u TRAN huma assoċjati taħt regola 54 u hemm numru ta' kumitati relevanti li ħajatu l-opinjoni tagħhom u li ħajkunu assoċjati skont regoli regola 53 plus kif ngħidu aħna fil. Aħna Għanna rapporter tana lest sabiex jgħatu l-prezentazzjoni imma qabel nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Jean Artur, il-President tal-Komitat Budget. Reġwir. Ngazzina nixtieq ningrazzja l-Komitat Konġunt, ikon Budge fejn aħna nassoċjaw tran u itre il-Kumitat Jurnaj. Maħħom. Naħseb li huwa li naraw nuru illi l-Parlament qasma kien daqshekk b'saħħtu meta il-Kommissjoni jingħaqdu il-Kumitati du fil-pożizzjonijiet tagħhom jiena nipprova li nuri li aħna kapaċi li nieħdu deċiżjonijiet mod imħaffef biex inkunu saw ndaħlu fi seħ dispożizzjoni tal-Kummissjoni istrument legali li għandha bżonn sabiex inkunu nistgħu mwet u dan il-pjan ambizjuż biex instimulaw l-investiment fil-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea u nikontribwixxu bekk għal iktar tkabbir u biex inneħu reġaw lura il-qatt. Jina nistaw kontent li aħna naħnu kol fl-imkien. U naħseb li dan ħajkun ġaħġa li saħħaħna miż-żewġ naħat. Ningrazzja il president kol. Tudan eh, Tudonna għal President. It's time to start and I give immediately the... Grazie għasna xan. Sanna di mikrofonu li Luda Bulmon, il-rapporter tal-ikon. Fiat, Presidenti, eżis kollegi. Aziz, il-kollega l-Aziz Fernandez bħala co-rapporter, shadow rapporter u shadow rapporter fil-kumitati l-oħrajn salmilkom. Fil-fat jina naħseb li dinja xi ħaġa verament importanti li aħna din il-taqaw għawek dan ħajbqa jinħass ukoll wara l-ewwel laqatana tal-lum u din ħatkun bi tistajjeb il-Presidenti qalu bir-raġun kemm u hija inizjattiva importanti din min-naħa tal-Kummissjoni. Importanti li aħna narfu l-fatt li zona euro għadu ma wasalx fuq il-livell li kien fih qabel il-krizi. Aħna għanna nuqqas ta' investiment fl-istati membri kemm f'dak l-industrija qasam mill-qasam privat u l qasam pubbliku u wasal il-waqt issa illi namlu xi ħaġa minħabba dawn il-problemi sabiex insolvu din il-problemi. L-inizjattiva ta' Juncker hija xi ħaġa li aħna nilqawha min minnaħa tal-Parlament Ewropew naħseb illi hemm appoġġ minnaħa ta' kull partit politiku u il-rapporter, il-shadow rapporters li tkellmu sissa l-kol huma verament jappoġġaw u qalu li ħanamlu minn kollox da kollu li nistgħu ħalli b'mod effettiv kemm jista' jkun malaj naraw li bdew nimplementaw dan il-pjan ta' investiment. Dan m'għandux ifisser iżda illi il-kollegi m'għandhomx ir-responsabilta' bħala leġizlaturi, aħna nixtiequ li naħmu b'mod effettiv u b'mod maġġel. Dan m'għandux ikun ta' kontradizzjoni wieħed mal-ieħor dawn iż-żewġ ranijiet, u aħna fl-istess ħin nixtiequ li niċċaraw kemm jista' jkun il-kwistjonijiet l-iktar importanti ħan nippruvaw insibu soluzzjonijiet xirqa u tajbin ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naslu għal sitwazzjoni illi konna fija qabel kriżi ekonomika u finanzjar Nixtieq illi nsemmi xi ftit minn dawn il-kwistjonijiet ewlenin illi għal-jom aħna rridu nsibu soluzzjoni. Iżda jina ninsab ċert illi l-kollega Fernandez kif ukoll kollegi l-oħrajn il-shadow rapporters l-oħrajn u koll jitkellmu jitkelmu. Naturalment aħna tal-opinjoni illi dan il-fond għandu bżon ta' finanzjament sod. Din miex ħaġa illi fil-fat aħna eh, rridu naraw illi ninsew il fat li konna dawn iż-żewġ pilastri bħala finanzjament ġifir il-Bank ta' Investiment Ewropew u il-budget Ewropew kieku jkun aħjar li kieku kellna bażi ta' finanzjament iktar wiesa, iżda aħna u l-kollegi mill-Kumitat tal-Budget żguri li tikkonċernhom din il-kwistjoni irridu jaraw kif il-finanzjament min-naħa tal-Kummissjoni il-proposta illi ħarġet bija l kummissjoni tal Finanzjament jekk għandix tkun aċċettata kif inhi jew kemmx xi alternativi li ma possibbli dawn jaffettwaw il-Kumitat Trasport, il-Kumitat tal-Budget. E, iżda jiena naħseb koll illi minnaħa tal-Kumitat tal-Budget din hija kwistjoni sensittiva ħafna u għalija aħna rridu nsibu soluzzjonijiet. Il-kwistjoni oħra li aħna nixtiequ nippruvaw insolvu hija l-kwistjoni ta' x'għandna nagħmlu eh, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità ta' din l-inizjattiva, x'tib ta' kwalità għandha din l-inizjattiva u x'tib ta' prodotti ġodda nistgħu nofru jekk inqablu dawn il-prodotti mal-prodotti li kellna fil-passat u jekk inqablu ma dak li diġà qiegħed isim minn tal-Bank tal-Investiment Ewropew. Dawn l-istrateġija ta' investiment il-ġdida x'tib ta' kwalità irid ikollha U allura aħna nixtiequ naħdmu iktar fuq ir-riskju irridu naraw illi dak l-investiment li sista kien imxekkel, irridu naraw illi nibdew nimbuddaw il-qoddim, irridu naraw ukoll kif sen kejlu dan il-progress fl-investiment u kif nistgħu nakkumpanjaw ukoll dan il-progress ta' investiment briskju iktar oli. Aħna allura ħanaħdmu iktar fuq il-benchmarks differenti, fuq limiti differenti, fuq mezzi differenti u ngħidu li issa aħna dawn il-mezzi ħanużawhom b'mod li mhux tas-sol soltu u li ħanibdew ninvestu u kol briski iktar oljin ħalli bekka aħna nkunu nistgħu nirkorporaw ukoll swieq ġodda ħalli bekk aħna verament nkunu nistgħu insaħħu l-ekonomija tas-suq tagħna. Jiena naħseb naturalment hemm ċertu kriterji addizzjonali wkoll bla dibu ta' xejn hemm ċertu oqsma li hemm bżonn li naħdmu iktar fuqhom, minħabba li dawn huma importanti ħafna l-infrastruttura li joffru servizz għall infrastruttura bħal pereżempju l-qasam tal-trasport l-importanza tal-broadband għal soċjetà tagħna, aħna nixtiequ li verament naraw li dawn ikunu l-iktar oqsma importanti fejn aħna jkollna l-maġġoranza tal-attività ekonomika tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament nesplojtaw u nattivaw l-attivitajiet u l-potenzjal ta' dawn l-oqsma. Issa l-istrumenti li huma proposti huma maturi biżejjed u il-kwalifikazzjoni li kien proposta fil-kontest tal-font hija biżgħet sabiex aħna nilħu dawn l-anijiet U dan rridu ndiskutu aħna u għek bejnietna, jekk le aħna rridu nipreċisaw dan kollu ħalli bekk nkun nistgħu nilħu l tagħna. Kwestjoni oħra hija l-kwestjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew xirwol għandu allura f'din l-istruttura interistituzzjonali. Għana nixtiequ li jkollna aktar kooperazzjoni mal-Bank tal-Investiment Ewropew din ħadd titwaqqaf minn issa l-qudiem U aħna rridu issa naraw il-Parlament Ewropew li għandu ċertu mezza dispożizzjoni tiegħu mill-budget Ewropew. Xi tip tal-wol għandu jiena l-kollegi smajt illi qalu iva bżonn li investu iktar fondi f'dan il-fond ta' investiment, iżda il-fondi ta' dan l-investiment, ta' dan il-fond ta' investiment għandhom ikunu investiti b'mod ħafna iktar għaqli mill-li kien mikonna namlu qabel. Irridu nidentifikaw li ma' iktar proġetti jagħmel sens li investu fihom fuq il-livell reġjonali, fuq il-livell nazzjonali, fuq il-livell Ewropew. U rridu naraw ukoll x'tip ta' possibilitajiet aħna għandna bħala Parlament Ewropew ħalli it-qassim ta' dawn il-mezzi ta' dawn l-approporzjonijiet kif nistaw nqasmuhom ħalli aħna nkunu nistaw naraw li forsi ma nidħlux f'daqshekk dettal minħabba li dan mhuwiex ir-wol tagħna, iżda għandna jkollna diskussjoni fuq l-aħjar proġetti rridu ninvestu fihom. Jiena naturalment ma nistax nantiċipa r-riżultati tad diskussjoni, iżda nista' ngħidilkom xi ħaġa li nara diġà biċ minn issa illi jekk jgħaddi sena ta' di sena u ma nagħmlu xejn jekk noħorġu biss b'rapport nadottaw rapport jew nisimgħu il-mod ta' kif tqasmu il-mezzi finanzjarji u l-fondi, żgur illi din mhix ħatkun biżejjed, hemm bżonn illi nsibu mod ieħor ta' kif aħna nikkooperaw u naħdmu flimkien. L-aħħar punt minn naħa tiegħi, aħna rridu nagħmlu minn kollox ħalli dawlaturi kollha illi għandhom rida tajba li jieħdu azzjoni, rridu nlaqgħu madwar mejda ħalli verament ikunu jistgħu jibdew jimplementaw dan il-proġett. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam il-fażi ta' implementazzjoni tal-proġett aħna rridu naraw li konna policy mix tajba, li konna taħlita ta' odda politiċi li jistgħu jkunu sirja. Irridu naraw li aħna jkunu f'pożizzjoni ħalli s-swieq tal-ġejjini jkunu diġà f'pożizzjoni llum il-ġurnata ħalli jkunu jistgħu joffru l-infrastruttura li għandna bżonn, speċjalment floqsma fejn aħna għanna ċertu prodotti kollettivi li huma importanti għal kulħadd u naturalment aħna irridu naraw ukoll li il-finanzjament pubbliku wkoll li kollu rwol, speċjalment f'dawk loqsma fejn mhux ħajkun possibbli illi ikonna proġetti illi jistgħu ikunu possibbli illi jaħdmu fis-suq tagħna u li aħna nixtiequ li jkunu attivati għada jew għada pidada, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni fil-Parlament Ewropew li nħeġġu lill-atturi li huma interessati li jaħdmu ħalli jiżguraw illi kulħadd ikun Eh, jista jgħin sabiex nibdew naħnu b'dan kollu qed nitkellem fuq il-pjattaformi, qed nitkellem fuq il-Bank tal-Investiment Ewropew, qed nitkellem ukoll fuq dawn il-banek ta' promozzjoni nazzjonali. lkoll koll kemm huma dawn l-atturi jridu jingħaqdu flimkien ħalli verament aħna waslu għall-implementazzjoni effettiva ta' dan il-pjan ta' investiment. Grazzi. Udo Pullman, now give the floor. Grazzi, issa natu l-kelma lill korreporter reporter minnaħat tal-budget, Sir Fernandez. Grazzi ħafna, Sur President. Nishti nifra li anzi, nishti nsellem il-Presidenti ta' żewġ komitati u lil kull min ijetaw. nixtieq nifra ukoll Sur Bullman tal-rapport nisab ċert li aħna l fl flimkien mal-relaturi l-oħra Eh, ser nilqaw għall aspettativi ta' ċittadini tagħna. Għandna hawnhekk opportunità l-Unjoni Ewropea. Hi opportunità illi għana nawa flimkien ma' dispozizjoniet l-oħrajn, bħal per eżempju il-affas eh, plurianwali. Iċ-ċittadini għet ħarsu lejna, rridu minn għanna E, l-investiment għad kabbir u għax-xogħol għall-impjiegi. Dan ikompli fuq l-impenn li kien hemm mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kien hemm talba fuq impen kien hemm il-Kummissjoni Ewropea talba li, li aħna tennejna wkoll diversi drabi aħna mill-Parlament. Irridu illi ikun hemm investiment li lħaq 315 il-miljun dan jippermettilna illi nimmobilizzaw riżorsi meħtieġa minn kapital privat u wkoll da fl-istess ħin jippreżentalna sfida. Din hija sfida li l-Parlament irid jaffaċċja f'perjodu qasir ta' żmien. F'perjodu qasir ta' żmien anzi aħna rridu eh, nilħu ftehim u jinsab ċert li ħarnexxina nilħuh tal-ftehim sabiex il-proċeduri ta' leġizlazzjoni kun jistaw jiġu konklużi b'mod uh, li kun ta' suċċess. Dan id-dibattitu mbagħad ikun jistgħu nkompluh f'Ġunju sabiex eventwalment dan nagħmluh disponibbli għal beneficjari potenzjali kollha. L-ebda stat membru m'għandu jkun esklus, irridu jiġu indirizzati b'gwaljanza. irrid tenfasizzawnek illi tkun ħaġa tajba li kolna ħab e, ta' investiment illi kapaċi jgħina hemm sfida għal komunità u sfida għal innovazzjoni wkoll. Din mhix sempliċement kwistjoni ta' li ninkorporixxu il-riżultati ta' riċerka, iżda rridu niżguraw li r-riċerka li saret eh, tkun tista' tintuża b'mod tajjeb hekk kif aħna nwettqu il-pjan u nippruvaw nilħu n-niri tagħna. Diversi għanijiet marbuta ma' l-2020 irridu tkabbir, tkabbir inklusiv, tkabbir intelligenti, rridu sostenibilità ser ikun hemm ukoll diversi effetti kollaterali. Minn banda ser ineħħu l-ixkil sabiex li hemm sabiex bħalissa assu intern. u nuffru eh, kol opportunitajiet għall smes u dawk il-kumpani li għandhom minn 3000 eh, ħaddiem. Jider illi hemm eh, konsens wiesa fil-Kunsill li dan il-pjan għandu bżon jidħol fis seħħ eh, kemm jista' jkun mod urġenti għana fil-Parlament iktar ambizjużi u iktar maqudin flimkien mill-Kunsill, però nittama il il-Kunsill ser jieħu l-eżempju sinjal minn għanna u dan kollu jwassal sabiex il pjani kun wieħed ta' suċċess. Il-kwistjonijiet kollha li fil-fatt qed indirizzaw hawnhekk hekk kif sema l-kollega tiegħi m'għandhomx ikunu xkiel sabiex nilħu il-pjan ta' investiment ta' 315 il-biljon euro. Il-pjan jista' jkun wieħed ta' suċċess, nistgħu nagħmlu progress fl-aġenda diġitali, fl-infrastruttura. Dan kollu ser jaħdem ser jista' jidħol f'dan ser jkun jista' jidħol f'dan il-pjan issa naħdmu flimkien mal-fondi strutturali u minn flok eh, imbidluhom. Hawnhekk għandna opportunità li ma nistgħux eh, neħilsu ma nistawx jitilfuha. Iċ-ċittadini qatt ma jifmu kif il-budget tal-Unjoni ma teffax iktar flus f'investimenti. Jekk ma nistawx ma natux għajnuna sabiex il-pjan ikun wieħed ta' suċċess. Il-leġittimità tagħna hawnhekk edha fil-bilanċ u fil-fatt irridu naraw nħarsu lejn l-investiment tipi ta' investimenti kollha disponibbli, irridu nagħtu kredibilta u rridu li kun trasparenza wkoll. Hemm bżonn ikun hemm monitoraġġ tajjeb tal-proċess minn naħa tal-Parlament Ewropew u dan ma jfissirx li sempliciment ikollok xaħat li ġi hawnhekk u tispiega l x'qed jiġri. Ovvjament hemm numru ta' kustanijiet li għadhom pendenti għaliex hemm sitt kumitati ta' investiment għaliex eh, kumitant ta' investiment qed jażel minn qabel bil-qudiem il-proġetti hemm bżonn li jkun hemm tim multidisciplinarju li jaħdem flimkien. Hemm divers diffikultajiet u kwistjonijiet li se nisab ċert li se jsibu soluzzjoni. Din hija xi ħaġa li se tina valur miżjud sabiex fil-fatt eh, saħħu l-MFF. Ser biex imorru lilin minn dak li tagħmlu bħalissa nofru garanzi għanna unek pjani li jtjofru garanziji għal pjan ta' investiment. Hemm diversi kwistjonijiet li għadhom pendenti bħal per eżempju il-pjan għandu jkollu eh, tul pozittiv jistajjati fondi jistajkulem fondi li jina taw eh, diretti fuq sma fejn forsi marru minn taħt. Irridu nqogħdu attenti li ma marrux lura mill-impenji diġa ħadna fiħdan l-MFF. Irridina fil-fatt ċert illi minkejja l-fatt illi għatem kustin dipendenti u ma tantx fatal żmien xorta ser jirnexxilna nilqaw għal espettattivi tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi edu tama tagħhom fina. L-Unjoni Ewropea verament għandha bżonn dan it-tkabbir u dawn l-impjiegi illi jistgħu jiġu ġenerati mill-investiment illi ser ikun hemm fuq fl-SMEs. Nisab ċert illi jekk naħdmu flimkien kif diġà għamilna skur se nsibu ftehim tajjeb żmien li għandna. Grazzi ħafna, Sur Fernandez, issa ix-Shadow rapporteurs, ix-Shadow Rapporter tinħat tal-PPS sur Makaras. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb illi dan ir-rapport il dan ix-xogħol li aħna għandna nagħmlu għandu iwaqqaf kull tip ta' ritwal u l-mod ta' kif konna mdorjien naħdmu sissa. Jiena naħseb illi dan m'għandux ikun programm li għandu jkun innegozjat mill-partiti politiċi, iżda dan għandu jkun proġett komuni tal-Unjoni Ewropea. Ejja nħallu barra kull ħaġa tal li għandu x'taqsam mal-ideoloġija u mal-istituzzjonijiet. Ma nħlewx fil-differenzi ta' bejn l-istituzzjoni. Tinkella ħajkonna gwerra zaħira bejnietna u l-vizjoni kbira ta' dan il-fond ta' investiment ma nkunx nistgħu nimplementaw u nirrispettawha. Jiena naħseb li dan il-fond ta' investiment għandu jkun wieħed effettiv. Għandu jkun effettiv speċjalment fuq dawk l-affarijiet li mingħajr dan il-fond ta' investiment aħna ma nistawx ikunu effettivi, rridu nużaw l-istrumenti u l-odda kollha d-dispożizzjoni tagħna f'dan il-fond u nixtieq ngħid biċ-ċar illi dak li aħna qegħdin nisimgħu biċ-ċar min-naħa tas-suq id-deċiżjonijiet li rridu jittieħdu fuq il-proġetti li fihom aħna rridu ninvestu għandhom ikunu deċiżjonijiet li jittieħdu b'mod indipendenti mingħajr l-ebda xaqli politiku la lawn li laqas lin ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament naraw li dan l-ammont ta' 315 biljun euro ikun jissa investit mod tajjeb u ħalli vera naslu għal dan il-1.2 miljun post ta' xogħol ġdid u apparti minn hekk jiena naħseb illi irridu nevitaw illi naħsbu li l-istati membri illi ħajkunu edin jinvestu f'dan il-fond ta' investiment ikun jista jinfluenza u jara illi jieħu proġetti illi ġejjin proposti minn pajizu minħabba li dan imur kontra l-prinċipju ewlieni kollinejt ngħid. Jiena dan smajtu bosta drabi. Jiena għat smajt illi hemm min jgħat jorbot l-investituri privati u il-mezzi finanzjari illi huma għad dispożizzjoni u illi hemm din ir-rabta illi dawn ir-riżorsi fil-fatt illi kun investiti mill-pajjiż ħajkunu marbuta ma' ċertu tip ta' ritorn li kunu għedin jistennew. Jekk ikun hemm risorsi propi li ġejjin minn investituri privati, aħna rridu naħsbu għalura f'dan il-każ aħna kif nistgħu norganizzaw dan kollu. U x'tip ta' rwol aħna jissa ikollna mingħajr l-ebda tip ta' xkil u aħna kif nistgħu niżerġitaw ir-rwol tagħna ta' kontroll minnaħa tal-Parlament Ewropew minħabba il-fatt li għandna il rwol tal-kontroll budgetarju naturalment bidmir għal lejn il-ċittadini Ewropej u rridu naraw x'tip ta' struttura aħna nixtiequ li jkollna. U naraw il-metodi li rridu nużaw ukoll ħalli naraw kif ħanaslu fejn nixtiequ naslu. Jiena naħseb li l-efsi għandu ikun jgħat jenna sabiex naraw l-investu kemm fil-privatu fil-pubbliku iżda m'għandniex ninvestu fi proġetti fej l-istati membri palissa li jom mandomx flus, jina naħseb li rridu naraw li ninvestu b'mod sostenibli, ħalli naraw li dan jista' joffri valur miżjud għal l-Unjoni Ewropea, ħalli naraw ukoll li kunem proġetti li jkunu din iħarsu l qoddima parti minn hekk tliet punt huwa li jridu nevitaw li l-possibiltajiet ta' investiment tal-ekonomija privati jkunu imxeklin jew ristretti permezz ta' ċertu earmarking illi jisir qabel u jiena naħseb li dak huwa appunt li żgur li ħajqajem diskussjoni sieħa. Per eżempju, l-finanzjament illi ġej minn ċertu stati membri, aħna rridu naraw eżattament fuq ma pjattaforma ħajsir dan kollu. U meta ħna nkunu nafu fuq li ma pjattaforma ħajsir dan l-investiment u x'tib ta' konsegwenzi ħajkun hemm. Dan jista' jkollu konsegwenzi anke għal ta' stabilità tkabbir minħabba illi għal partit tiegħi u għalija Jina naħseb li l-kwistjoni ta' dan l-investiment, il-mod ta' kif dan l-investiment huwa relevanti għal patta stabilità tkabbir, dan huwa suġġett importanti ħafna li għal qalbna ħafna u għad raġuni jina naħseb illi rridu noqogħdu attenti dwar it-tip ta' riformi strutturali illi għanna bżonn minħabba li jekk aħna ħanorbtu riformi strutturali mal-titjib li hemm bżonn fil-budget, jiena naħseb li jista' jkun hemm daqsxejn ta' konfużjoni, jiena nitlob li jkun hemm dialogu miftuħ kemm jista' jkun, ħalli konna dialogu li jkun marbut il-ħin kollu mal-kompromess eh, possibbli li jkun jista' appoġġjat mill-maġġoranza maġġoranza ta' bejn bejn naturalment bejn il-kumitati kollha u mill-kumitati jiena nittama wkoll li fl-evalwazzjoni ma jkunx hemm rapport li joħroġ mill-kumitat iżda li ikonna l-okkażjoni illi aħna nidentifikaw ċertu punti u naraw illi dawk illi għandhom il-kompetenzi illi jiksbu rapport dwar dak il-punt partikolari, jiksbu dak il-rapport għalli verament nislu għal riżultati fl-aħħar mill-aħħar. Jiena wkoll smajt id-diskussjoni li sar daw l-aħħar ftit jiem u naħseb li hemm ħafna iktar minn dak illi aħna ħsibna. Hemm fondi li huma appoġġjati mill-Unjoni Ewropea u hemm ukoll il-parti privata perċentwal importanti li korrispondi ma' perċentwal importanti tal-FC illi jixtiequ illi jġibu magħhom l-esperjenza illi għandhom huma bħala fil li ġeja mill-ħidma f'dan il-Parlament Ewropew u nieqaf hawnhekk għalissa. Sir Karas. Grazzi. Sir Karas, fil-fatt l-għan tagħna kien illi il-Parlament jiena għat f'dan ix-xogħol leġislattiv u għalhekk sir ikollna rapport wieħed u xogħol konġunt minnaħa taż-żewġ kumitati u diskussjoni dejjem konġunta. Biex naqdu lil dawn l-ammont ta' kollegi jirrikjedi eh, ċerta disċiplina fil- ċerta disċiplina fostna għalhekk insaqsi l-kelliema sabiex iżommu ma' tlet minuti. Issa x-xedow rapporter eh, għal-SND għallikon Isabel Toma. Grazie, President. Anki jekk aħna kontenti bil-pjan tal-Kommissjoni Ewropea l-pjan ta' investiment, fadal ħafna mistoqsijiet fuq il-mekanizmu li ġi propost l u jahna rridu nsolvu għom minna sarfis. Fuq dak li huwa l-budget l-ewennet, eh, skuza ruħi eh, l- kollega tiegħi li ma setax tkun hawnhekk għaliex ma setax bidel id-data, imma fuq il-pjan tal-budget tal-Unjoni m'hemmx oppożizzjoni fuq il-fatt li il budget tal-Unjoni qed partiċipa f'dan il-pjan ta' investiment, dan jippermetti li jkun hemm kod deċiżjoni aħjar u aħna rridu nkunu kontenti ta' dan. Però aħna għandna dubi fuq il-għażliet li ntużaw fuq Horizon 2020 u Connecting Europe Facility. Aħna nadubi fuq jekku miex id-vizit tajba. Aħna ma ħossux li dawn mhux se jkollhom effetti negattivi fuq il-proġetti eżistenti u allura il li lina għadha miftuħa fuq il-livell ta' kapital ta' bażi ta' 21 biljun li huwa tal-proġett tal-Unjoni Ewropea u il-BI l-Investment Bank. Inħossu illi il-kapital ta' bażi bizzejjed. Allura, għanna mistoqsija fuq jek il-Kommissjoni kienet taf li ma kienx partecipazzjoni tal-Stati membri u aħna għanna mistoqsija dobi fuq dak li għajamlu l-konsil dan ir-rigward. U aħna ma nafux jekk għandix bżonn insibu bżonn mezzi għalli il-kapital ta' bażi jkun iktar għoli minn dak li għandna għal raġunijiet li semmejna u li huma importanti. Aħna wkoll għandna ċertu mistoqsijiet fuq il anki jekk jajina naqsam l ħassib tal-sat mibri li da mandux ikun ta' xkiel biex nazlu dawk il-proġetti l-iktar importanti, ma aħna aħna nintabajnejn fuq il-fat illi dawn u ma l-istati membri u il-proġetti fil-fat illi għandhom l-iktar bżon illi iku jamlu parti minn dan il-fond ta' investiment. U iktar suġġett importanti gravi huwa il kusjoni tal-kompatibilità bejn l-anijiet ta' li huma definiti f'artiklu 5 u il-mekanizmi li qed jiġu proposti fil-fatt il-Kommissjoni titkellem fuq riskju iktar għoli mhux qed nitkellmu ġbir fuq il-profil ta' riskju eh, li titkellem fuq it transizzjoni enerġetiku li qisu koll l impjiegi li qisu koll l-SMEs. U aħna però għandna dubi fuq il-struttura eh, fuq il-fatt li partiklu seba, illi dawn il-linji gwida ta' investimenti jkunu kompatibbli fuq ma il kwistjonijiet oħrajn li jridu jiġu implementati importanti ħafna. Ħanprova ħafef. il effiċjenza wkoll fuq il-prekazzjonijiet li jridu jittieħdu fuq kwistjonijiet ta' addizzjonalità ta' dawn il-fondi eh, ma' dak li diġà jeżisti. Mbagħad għandek tħassib tagħna kollha fuq il-gvernanza, il gvernanza Eh, li semmew oħrajn qabli li hemm ħafna minnhom fuq l-annijiet makroekonomiċi u l-proposti li ħanżit biss kif għan integraw il-gvernanza u regolamentazzjoni l-bank lokali jew nazzjonali ta' investiment li huma iktar qrib l semmi Grazzi, eh, jiena ħanħor Walter Berto u aħna ser nisimgħu ftit iktar, anzi, 13 il-intervent. U fis-saba jridu nitilqu. Iġifiri, jek tistaw t-intervjenu bis għal zewċ minuti, din t-permettinna il-kol eh, li kullħat għun sejt t-kellem. Sander Dums. Lons, j'espère ne pas avoir. Nittama ma turx ħażin. Eh, Misschien eh, we zullen, we zullen wat tijd winnen. Ik spreek in het Nederlands. We zullen wat. Voorzitter, we zullen Frank Hoofd ftit heen. għaliex il-kollega tagħna mill-grupp tal-ICR jiet fl-Azja. Għalhekk parzialment qed nitkellem għalja nifsi issa ukoll għall-grupp tal-ICR aħna minna il xogħol tagħna ħarisna lejn id-dokumenti kollha li ġew ċirkolati qabel laqa tal-Kunsil u nixtieq nitkellem fuq ħames punti li ħarġu fid-dibattitu. L-ewwel huwa minnu illi il-magna tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea ma tarġa' taħdem sew, iżda soluzzjoni mhix illi nitfgħu iktar flus, iżda nistgħu nsibu soluzzjoni jekk il-Stati membru jagħmlu riformi strutturali fl-ekonomiji tagħhom u fil suq ta' xogħol tagħhom sabiex isiru ktar kompetittivi. Tini punt. X'riżorsi budgetari ser jitlu f'dan il-fond qed insemmu? Aħna laqatna l-fatt li qed titkellmu dwar somom ta' flus diġà ġew investiti fil-ekonomija u eh, fl-innovazzjoni. U għalhekk qed nix insaqs minn fejn iktar ħajjiġu l-flus. Tiret punt, qed nitkellmu dwar 315 il-biljun euro. Il-flus rridu nżaw b'mod effiċenti, x'riżorsi oħra mill-budget Ewropew jistgħu jiġu użati mod iktar effiċenti mill qed nagħmlu bħalissa għaliex m'għandniex eh, fuq smoħra m'għandniex dan ir-ratio ta' 15 għal kull wieħed. Din l-għodda wkoll hija biss waħda temporanja. Jekk dawn il-mekkaniżmi isi jkunu effiċenti, mela fil-ġejjieni nkunu nistgħu inwaqfuh dan il-fond. Fl-aħħar iridu nażlu l-proġetti b'kawtela diġa semma l-punt illi hemm stati membri li jridu jikkontribwixxu għal fondi u la dawn se jikkontribwixxu għandhom ikollhom vot fil-kumitat li qed jieħu d-deċiżjoni. U nixtieq inkompli fuq dak li kamal fil-plenarja l-awtorità mhix gazino allura ma jistax ikun il-profetti jmorru fis-settur privat u minħallas it-taxxa sempliċement ikolli ħallas. Grazzi sa eh, Sir Richard Ashcroft. Kifet ftit qabel jina diġan zajtru hija la sentet jaw jiet fl-Azja. Mela, godan jgħja minuta. Issa sur Ivalsat. Għazafra sur President. Nixenajt illi jina irċevejt brida tajba il-proposta minna ta' sur Juncker sabiex nżidu l-investiment biktar minn 300 biljon. Jekk dan jiġi implementat, ser jiżdied iskabir ekonomiku fl-Unjoni u rridu nikkonsidraw ukoll li f'ħafna stati membri speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa ftol aħħar ħames snin il-ħafna mill-ispiża pubblika marret eh, fi f'investimenti privati u naħseb li din għalhekk tista' tkun proposta tajba jekk il-flus nolfuhom sew għaliex jistgħu ngħidu lek l-investiment l-investiment pubbliku jkun tajjeb jew le skont kif jintużaw il-flus. Għalhekk irridu nażlu il-proġetti it-tajba. Dan huwa l-fulkru ta' kollox. Ma nistgħux nerġa' nitlu f'ċirklu ta' li ninvestu fi ferroviji li ma jintużawx minn nies, minn toroq li ma jintużawx jew li huma vojta Għalek importanti u ten waħsib ħari tijaj, għanna bżon natu priorita l-proġetti illi fit-tenti u fit-ten i konna għed naħdmu fuqom f'daw l-axħar ħames snin. Matul dibattitu twil eh, fil-Komitat ta' Trasport, per eżempju, id-definixxejna il-valur il-proġetti ta' valur miżjut fis-settur ta' trasport għanna proġetti fuq livell Ewropew fej għanna l-Kunsil il komissjoni u l-Parlament kuħat stabilixa illi għandhom valur miżjut. Mela jena għatu priorità għal proġetti tal livell Ewropew illi kuħat jaqbel fuqhom. Ejja ma nagħtux l-irwol li ċerta pajjiżi li d-deċidu kontra l-interess Ewropew. Issa Sur Toral. Grazzi Sur President, Għandi sitt punti. L-ewwel net soluzzjoni din hija soluzzjoni permanenti jew temporanja. Kulħadd jgħid illi din hija soluzzjoni temporanja, iżda lkoll kol nafu li d-dinja mem li hija soluzzjoni temporanja li l hemm għal dawn l-aħħar 20-40 sena jew anka 200 sena. Għalhekk l-ħsieb tiegħi hu li x'aktarx qed nitkellmu dwar xi ħaġa permanenti. Issa tini punt jekk din jekk dan huwa permanenti, mela għandna bżonn naħsbu fuq kif ser niksbu l-flus. U mhux biss naħsbu dwar xini l-iktar rota faċli biex niksbu l-flus. Il-kwistjoni tal-fond tqajjem ukoll eh, il-kwistjoni tal-effiċenza. U fil-ġejjini meta nitkellmu dwar il-budget għanna naħsbu kol dwar jekk natux għanix natu l-flus b'xejn jew inkella natux il-flus parzialment bħala eh, dejn dan sabiex ta' kwistjoni ta' l efficienza Umbat ir-reba punt il-faċilità tal-flus tal-Unjoni. Aħna ġilidna l kważi sena għal l-MFF. U diffiċ diffiċli nsibu il-flus bat fl-ħar mill-ħar dal-istati membri jisibu l-flus eh, faċilment. Il-problema i li l-ewel ħafna argumenti mbagħad faċilment isibu l-flus. Issa jekk ma insolvux ir-riżorsi issa, mux għat musar insolvuha, mela rridu dar flus nizom sabiex insolvu l-kustjoni ta' rizorsi. L-aħħar punt ta' spiss nsemmu l-SMEs. Tkellimna, għana bżon ta' għana bżon interface għal l-SMEs ta' kuwa il-punt. Aħħar tijaj. Grazzi ħafna. Issa sur bas. Grazzi ħafna, Iva, jena nishtiq. Nisa nitkellem, jew? Ja, okay. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass es... Staqt nirreferi għal-fat illi minħabba illi għawek aħna għanna l-qalbna ħafna il patta ta' stabilta u ta' skabir, naħseb li importanti li aħna ikonna diskussjoni għawek fuq il-politika b'tali mod illi aħna naraw illi kulħadd ikollu l-opportunità li jitkellem mhux il-partiti ewlenin biss il-partiti l-kbar. Jiena naħseb li huwa tajjeb illi aħna jkollna dem dibattitu fuq l-ideoloġija. Iżda importanti li aħna ma nifukax biss fuq l-ideoloġija u aħna nitkellmu wkoll fuq l-investiment u l-investiment tista' tkun l-iktar affettiva meta aħna nħarsu lejn il-qalba ta' dan kollu jekk irid nixtieq nikkwota lil Bill Clinton l-austerità hija stupida din xi ħaġa illi fil-fatt nixtieq nikkwota meta nitkellmu fuq dan il-pakket ta' investiment apparti minn hekk jiena rridu naraw x'tip ta' ambjent ta' investiment aħna rridu noħol u naħseb li għaxa ħaġa surda jekk fil-fat ikonna dan eh, l-interface li kun jgħat eh, ibbażat fuq pjanta junker u naraw li mbagħad ħajsu ħafna iktar il-konsumaturi. Jekk aħna pereżempju naraw li ħan investu ħafna fil- fit-triq, fil bini ta' triq, per eżempju, dina ma nafux eżattament kemm ħa tagħmel eh, effett u jekk jiena rrid nara illi ħanibni xi ħaġa nishtiq nixtieq forsi insarra eh, fuq is-settur eh, privat jiena jkolli ngħid illi f'dak li għandu x'jaqsam il-pjanta Junker ħana ħankonna tu interess partikolari jisna lill-kumpaniji ta' assigurazzjoni u dawk illi fil-fatt huma kumpaniji jistaw jistgħu ibatu Jiena naħseb illi fil-fatt importanti li nazlu l-iktar mod dirett ta' kif aħna nistgħu eh, naraw illi nifinanzjaw dan kollu u nejdu illi fil-fat aħna ħan nifinanzjaw permezz tal-kreditu u permezz ta' uh self interest interess eh, baxx, iżda irridu naraw eżattament skont it-trattat ta' Maastricht u skont dak li huma regoli tagħna x'nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest kitsi. Grazzi, Sassur Maragall. Just a second. Can I just point to the to the chair that this was not Bas? Nishti Nate illi il gu il il-gua tkellmet issa Ovvjament naqbel ma Fabio, da sempliciment xtaqt eh, namel dak il-punt ċar. Le, ma mħarbitlix mill-memorja, ma jina ma s kallix l-ordni li kienu stabilixew fil-istat ikon, kien izbal, imma fil-fat kien sur dematri għadu kif t-kellem. Issa sur Marra sa. Eh, Grazie, Presidentis. Grazie, Sur President. Qed nitkellmu dwar li natu flus privati u nużawhom għall-interess ġenerali dak huwa il-pjan. Kif nistgħu natu dan il-flus għal proġetti ta' interess ġenerali qed nassumu li dawn il-flus huma disponibbli u hemm ħafna minnhom iżda huma disponibbli biss jekk ikun hemm garanzija ta' profitt li jider li xaħġa miex aċċettabli ma l-ewel taqqatajn. Dan huwa iktar minn proġett spekulativ, rridu l-investiment, sabiex l-investiment privat eh, nerġaw nibdew nħadmu, irrid ikun hemm politika ekonomika bazata fuq tkabbir u mhux politika illi tagħna biss riżultati li mhumiex aċċettabbli emmek biss huwa hekk biss ser tkun aċċettabbli l u tkun tippermetti li l-istati membri isegwu triq individwali tagħhom u bekk nistgħu niksbu tkabbir bilanċjat. Il-Parlament eh, għandu jkollu rwol fil-definizzjoni fil-monitoraġġ u fil-rapportaġġ. Dan huwa essenzjali ir-rapportaċ tkun wieħed sistematiku. Min fejn ser jiġu il-flus? Aħna ma stawx naċċettaw l-ewwel idea. jiġifieri Horizon 2020 jekk irid nagħmlu l-kondizzjoni bażiċi ta' dawn il-pjan irid nitkellmu dwar kriterji bażiċi, investiment reali, briskju raġonevoli. u li jkun hemm benefiċċju profit soċjali. Għandhom ikun hemm kundizzjonijiet negattivi u pożittivi għall pjanar Dan m'għandux jinkludi kwalunkwe garanzija li tmur li lin minn servi, min servizzi pubbliċi eh, bażiċi li nifokaw fuq l-enerġija, r-riċerka, l-innovazzjoni, eccetera dan nisamluħ biss jekk konna kondizjonijiet pozittivi u jekk biss ser niksbu riżultati pozittivi għal bilanċ intern tal-Unjoni Ewropea. Grazzi issa l-kellim li miss. Nixti kompli fuq il-kommenti li saru. il pps e semmew li mannix nibdew dibattitu ideologiku li ovvjament hija xi ħaġa sabiħa li nisimgħu billi nafu li l-PPE kienet kritika ta' kwalunkwe investiment. Issa mux tukolna dibattitu, issa issa mux tukolna dibattitu ideoloġiku. Aħna nistaw nilħu nilqaw il-pjan ta' investiment ek kif semmew il-PPE, sa' nistaw marru pass li għana marru pass li l-in minnem. Semmew 700 biljon eh, l-essendi waħna semmejna il- semmejna l-figura ta' 800 biljun, għana bżon nkunu iktar ambizjużi iżda qed nilqa eh, il-pozizjoni tal-PPE li mhux ser iżommu eh, ma' pozizjonijiet ideoloġiċi. Issa ħalet li l-pjan ta' programmi, anzi il-punti tal-programm li qed tipproponi l komissjoni għandna bżonn ikonna bżonn eh, diskussjoni fuq dan il-leverage factor ta' 15 nafu li sissa hemm biss 21 biljun euro fil-programm. Kif minn fejn ġejn dan il-leverage factor ta' 15? Jekk batħares lejn l-għażla tal-proġetti, jien għandi dubi fuq eh, xi kriterja tintużaw kif il-proġetti qed jintazu, kif nistgħu niżguraw il il-pubbliku mhux qed jieħu il-riskju mbagħad l-investitur qed jieħu l-profit kollu għaliex mhux qed l lura ftit mill-flus minn program li huma ta' suċċess eh, kbir bħal Horizon 2020 ejja bħala parlament sikru ktar kritiċi u niżguraw li dar program ikun wieħed tajjeb li jagħti riżultat u dan għandu jkun l-qalba ta' kwalunkwe dibattitu u nispera illi il-PPS ser isegwu dan il- dan id-dibattitu li mhuwiex ideoloġiku. Grazzi ħafna. Is-Sur Zanni. Għajsmi miruħu l-kompetenza doppja taħt il-rapportor tal-budget għalikon. Presidente, per questo motivo magari mi prendo eh, tutti. Ehm. Iva, għetta ħafna. Il-punti li semmew il-kollegi u ma kolla interessanti jiena u koll nilqa b'pjaċir din l-inizjattiva, iżda għandi ċerta dubji dwar l-effikaċ, dwar kemm din l-inizjattiva tista' tkun effikaċi. Nasab li it-triq ktar sempliċi hija dik iktar waħda effikaċi. Minn flok nirristrutraw dan it-tip ta' mekanizmu fuq livell komunitarju sabiex nistimulaw l-investiment forsi jkun aħjar li kikun ħallu iktar spazju għal bilanċ għal flessibilità sabiex għall istati membri eh, individwali li forsi jistgħu jużaw riżorsi b'mod effiċenti, b'mod iktar effiċenti. Aħna minn aħna mill-kustjoni eh, tal-minħat tal-budget, minħat tal-komitat tal-budget, irridu naraw il-rizorsi li jtidu mill-budget jibsaw mod tajjeb eh, Horizon 2020 huma programmi li huma ta' priorità u rridu illi naraw irridu naraw illi dan il-pass kull meħat intelligenti aħna dubi illi permezz tal-parametri kapaċi nigravaw problemi diġa hemm u ehm, inxeklu proġetti li diġaġa u definiti bħala eh, prioritarji. Allura rridu naraw eh, li ma parti tal-budget nistaw imissu minnajr ma nirfsu fuq dawn il-programmi li huma ta' priorità u ukoll il-figura ta' 21 biljun din hija ftit għana bżon bżonn iktar rizorsi u ma nistawx eh, nafdaw jew natu eh, design filmija minn dan il-proġett għal għal kumpanji privati. Dawn ma jinvestux palissa ma mawx il-kondizjoniet sabiex il-privati investi kif kien jagħmel qabel il-kriżi. Din kwistjoni wkoll importantissima issa rigward it-trasparenza assoluta meħtieġa kif jintazlu l-proġetti u kif ser eh, jintazlu l-proġetti li kif ser jintazlu l-proġetti u minn jinvesti fihom, eccetera dandu xieqsam ukoll mal-project bond li jista forsi kun, jista forsi jgħin f'dan. Fil-project bond fil-fat ġewa lokati bota aħjar il-rizorsi rigward il-governanza din għandha bżonn tiġi indirizzata b'mod aħjar palissa hija burokratika u wis u jekk irridu li l-affarijiet ikunu jimxu b'mod aħjar irridu nissimplifikaw l-affarijiet il-governanza doppja fil-fatt falliet f'ħafna kumpaniji Taljani il-kwistjoni ta' impatt fuq il-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi fit tliet snin li ġejjin hemm bżonn li jkollna statistika aktar preċiża fuq dan kollu. Għandna bżonn ħan inkonkludi bil-ngħid. Is-sur Zanni huwa relatur għalhekk għandu bżonn għalhekk ħaqqu ftit iktar ħin. Nix konkludi bil-ngħid li meta naħdmu fuq dan il-pjan għanna bżonn nikkonċentraw fuq tnejn mit tlet pilastri illi semmit il-Kummissjoni. L-ewwel net Eh, nimiraw fu inizjattivi li ħallu vantaġġ fl-ekonomija reali u jħallu tkabbir sostenibli. U t-tieni, u dak li huwa l-iktar importanti, li neħu li xkiel għall-investiment. Irridu li l-privat jirġaw ikollhom il kondizjoni sabiex jerġa' bdew jinvestu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. ser niprofa nitkellem fil-qosor. Nishti eh, nixtieq konsidraw li meħabba il-proċedura fast track, il-relaturi li jiprovaw eh, jagħmlu di situazzjoni kemm jista' jkun possibbli. Eh, hemm numru ta' kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati, hemm numru ta' kwistjonijiet li jridu nindirizzaw li kulhemm kontabilità demokratika fuq, speċjalment fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jridu kulhemm kontabilità, valutazzjoni tal-impatt, aċċessibilità u trasparenza, kif ser eh, ikun hemm investiment fis-settur pubbliku u naraw l-interess pubbliku ikun ikun garantit. Kif ser ngħinu l-SMEs u kif ser ngħinu dawk il pajjiżi li m'għandhomx ħafna investituri jekk dan ser ikun arranġament permanenti li niżguraw li l-partijiet kollha huma involuti din ma tistax kun soluzzjoni ta' kif ġiġi għaspiza ta' proġetti bħal Connecting Europe u e, u Horizon 2020. Ejna ma ninsewx u ukoll dak li ħallas il taxxa illi ser wara kollox iħallas il-parti kbira minn din dan il-kont. Merci madame. Alors nous allons maintenant entendre les rapporteurs des commissions qui sont Il-rapporter tal-komitat li huma assoċjat skont e, il-bażi tal-artiklu 54 Catherine van Blend naħseb ħatitlaq u xek. Eh, Sir Dominik illi taħt il-Komitat Tran tela u koll le item item Signora Inja Sanda Dominik Si, grazie signor Presidente, siento Grazie Hafna, Sir President. Skużani, tal-in kem xej maħnuqa, nispera bux ser nitlef il-vuċi tijaj matul din minuta li ġeja. Jiena grata li nista nitkellem matul din il-laqa konġunta ta' żewġ komitati fil-komitat tran. Kellna diskussjoni fit-tur mal-komissjoni u mal-gruppi politiċi kollha. Aħna il-koll għanna l-istess tħassib dwar id-deċizjoni li ttieħdet wara iktar minn tliet snin ta' dialogu fuq il-faċilità Connecting Europe. Fis-26 ta' frar ser hemm il-data ta' skadenza tal-sejħal tender ta' 6 biljun euro qed nitkellmu dwar involviment ta' reġjuni u tal-istituzzjonijiet kollha hawnhekk. U l-mistoqsija tagħna dwar il-proposta tal-Kommissjoni i aħna qed nipprovdu terz ta' 8 biljun tal-budget bażiku għal lodda FC. U għana kam xejn mħazbin dwar ġvalur mizjut ser jenata minn din il-lodda ta' Junker għal proġetti ta' infrastruttura illi kienu diġa qed jiġu finanzjati minn grants jew minn odot tal-IB. Id-differenza li rajna aħna għandha x'taqsam mal-fatt li l-istati membri ma tantx huma ħerqana jagħmlu l-investimenti ma jkunx jafu il-flus fejn sejrin. Iżda investiment eh, fi proġetti li għandhom valur miżjut li joffru tkabbir u impjiegi u għandhom valur ekonomiku u li għandhom effett eh, multipli importanti fuq livell reġjonali, settorali, kux għan nitkellmu dwar l-intejbu trasport, eh, li kuna trasport nadif, l-enerġija, kux nitkellmu dwar il-passagġi eh, tal-ilma, l-intejbu il-sinerġiji. Eh, Dawn affarijiet, forsa fetoħrejn, ma jdomx ġu kastigati mill-pat ta' stabilta. Il-differenza bej dak li għannaw u dak li kellna qabel il komissjoni tgħid li minn Ġunju dan il-proġetti se jiġu finanzjati. id differenza hi din aħna hemm ħasba dwar il-proġetti ta' sport jekk għandhomx valur miżjut jew le u rridu niżguraw li l-Parlament ikollu rwol importanti fuq livell ta' governanza. Tu rridu naraw li kuna monitoraġġ tal-proġetti wkoll. Grazzi ħafna. Mela kellna erba tal-bieta intervent interventi. Nesterik se Kristoforu. Grazzi tassew. Muxtiq ningrazzjak ta' l inizjattiva tal-Kommissjoni li fissru l-pjan tagħhom għal għal stimulu ġdijt tal-ekonomija li għan snin sħaħ għaddejjin minn problemi għabba reċessjoni, ħabba dawmin tal-rkupru ekonomiku. Is-situazzjoni kella ħafna kontributuri li affarijiet li kontribuxxew, ma sabaw wasalna li fl mill-ħaj xaġa sabiħa li konna dawn il-miri kizbiet li qed mill-poplu huwa ħafna bina il-kabbir huwa mejjed u e, allura rridu namlu din dan il-pjan realtà mm, jider li jisu ġgant ta' kabir ekonomiku ma dan il-ġgant irrit jaħdem, irrit zom fuq saqaj u Jiena marċevejt ebda tweġiba però sal-lum il-ġurnata x'inhuma mod konkret l-elementi ta' dawn it-kabir ekonomiku. Il-qat kif os? Aħna problema li għandna program pjuttost zvak fuq l-irkupru. Ġiri għandin idem din il-firda bejn il-tramontana u n-ofsinar dawk li huma pajzi sviluppati ħajkomplu jizviluppaw. Min jgħid li l-flus iridu jmorru pajizi li diġa u ma tajbin, edin mux edin fi problemi gbar, dik biljon ta' fi zvilup, li li irridu nqisu dan il-ammonti kollha jridu jisaħħu dak kif ħajseħda, kif ħajseħda, ħaġa oħra. Dan kif jkontribwixxi għal da kontra il-faqar. Kif dan ħajġiret kontra il-qat, kontra li l-SMEs u ta' kuljum edin jgħalqu dawn l-SMEs nistaw innaqsu differenza bejn it tramontana u l-nofsinar għaliex il presidentina naħseb li din dan id-distak, din id-differenza fuq livell ta' tkabbir. Mux bisir ta' 15 biljum pala distak, ħafna iktar fonda bejn il tramontana u nofsinar u man nix tuġiba ma nita maħe ħekona tuġiba. Hmm, importanti li u koll il-pajizi u koll daħlu fisseħ il-riforma mux tal-li konna bis pjanijiet, jittis id-daħħalu fisseħ, jitt il-president. Aħna għadin eh, numeru ħafna fuq dan il-level ta' investiment fl-Europa, iżda xorta waħna għanna ċertu dubbi fuq dan il-pjan ta' Juncker, iżda għandu dritt li jeżisti. Hija esperjenza oriġinali li tħares lejn l-investiment privat u li tipprova tigarantixxi l-Unjoni Ewropea eh, ċertu saħħa. Dan jista' jkun jista' jdum iktar fit-tul u joħloq ċertu dinamizmu fil-Ewropa iżda xorta ċertu dubi. Għandit nej, per eżempju mod partikolari. L-ewwel wieħed huwa l-kwistjoni tal-effett multiplikatorju. Dan irridu nsibu soluzzjoni għalih. Għaliex dawn effetti jistgħu jimxu wid fit jista' jkun minn intervenzjonijiet pubbliċi, mill-istat, mill-reġuni, mill-banek popolari. U allura aħna irridu nsibu il- dak li jista jakkompanja dan investiment u jikun suċċess. Ħaġoħra li nixtieq ngħid illum hija li kemm urġenti l-biċċa. Aħna issa rridu x-xogħol mod urġenti li kunnem inta x-xogħol issa u il-proġetti fil-fema tiegħi mhumiex il ix edi eh, parti mill-autoritajiet ta' li għedu post qegħdin jimplementawhom, mhux qegħdin jimplementawhom. Il-kwistjonijiet amministrattivi huma essenzjali fi għedin, ma jfux kif ħajamluhom. Eh, jimma nsiq nara kif il-budget tal-Unjoni Ewropea tista' tissagrifika l-iżvilupp għal kollox, rridu nsibu soluzzjoni oħra. Grazzi sur Safama. Grazzi. Grazzi, nishtiq nibda, nishtiq nfakkarkom il-kol il- Nfakkarkom il-kol fuq istampa kollha kemmin. Il-font huwa kbir. Naħseb illi l-Unjoni hija l-unità tal-Unjoni hija f'periklu. Aħna palissa għaddejjin minn eżami mhux minħabba eh, biss l-ekonomija li għedat tkaxkar saqajja fl-Ewropa, imma eh, kemm il-ritorn ta' ġeopolitika f'forma ta' Putin u l-sfida kbira l zona euro fl-istess waqt. Għalhekk is-suċċess ta' dan il eżerċizzju partikolari hija ta' importanza enormi. Importanza li ma bħala għal ġejjini qarib tal-Ewropa. Il-Kommissjoni qiegħda tgħidilna li m'hemmx nuqqas ta' flus meta jiġu investituri, anzi jew xmajjar sħaħ ta' investituri qed jaraw fejn ser jinvestu u veru għam minnu hemm qiegħed hemm qegħdin il-flejjes iżda jekk kem ħaġa waħda li rridu ngħidu huwa l-fatt illi ma rridux inbabsu politikament, l-affarijiet politikament. Inna rridu niprovdu l-qafas ma xejn aktar, ma jistgħux nagħtu eh, trattament preferenzjali għal ċertati membri sempliciment nagħtu ċans li l-investituri jinvestu fejn l-iktar hemm bżonn fl-Ewropa. Ma nistgħux nagħtu ħiel ta' politika fija din għax inkella l-vetturi bosta jirsqulaw. U nixtieq ngħid lill-kollegi ta' Gwe Sur Eghod. Jek dan li qed tipprova tgħid meta entitajt ejja nżommu barra l-ideoloġija minnha minn nista' naqbel miegħek 100% jagħmel le jiena naħseb biss li inti qed tgħid inti qed ngħidu l-istess ħaġa b'mod differenti. U jekk inti ħadd ikota l-Blin Clinton jew James Carville jew bażikament u ħareġ b'din il-kotazzjoni fil-verità mhux Clinton, naħseb żgur ħaj serħilkom moħħkom, e, serħilkom moħħok fuq e, li qed nitkellmu dwar l-ekonomija. Ignorant, jgħid il-kellim. Monsieur Murisan, dernier intervenant. Thank you, Chair. Thank you. Uh, dear colleagues, very briefly from my side, three points. The first point is about the Mela, għandi tlet ponti fuq il-garanzija tal-fondi tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Irridu naċċertaw li jkun hemm il-funzjonalità ta' dawn il-programmi Horizon 2020 u Connecting Europe Facility biex bil-mod kif li FSI ħajkun Er, imqassa mal darboħra kont il-garanzija. Rridu naraw li jwet u dak li jħesuppost ħaj jiksbu wara li jintqasmu l-flejjes. Naseb li ħna jġenġon qasmu ċertu flejjes skont ċertu strumenti finanzjarji li joperaw li IB, strumenti ta' garanzija u dawk ta' sim ta' riskju Għaliex lan u tħaddim ta' dawn strumenti jiġbaħ ħafna l-dak tal-FSI. It-tini punt irridu naraw li l FSI l-investimenti dak ir-rigward jiġġeneraw dħul għal budget tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk irridu naċċertaw eh, li ndaħlu b'dispożizzjonijiet sura fuq kif il-lieħ li huma ġenerati minn investimenti jirġgħu jiddaħlu fil-budget tal-Unjoni Ewropea tal qudiem it u għandu marbut mal-project eh, pipeline Mek irridu nsibu bilanċ bejn ma namlux regolamentazzjoni żejjed iżda illi inkolna wkoll eh, prinċipi ta' xoll li jkunu ċari. Mill-iktar mill-2000 proġett li sottomettejna, ħafna minnhom m'għandhomx forma ta' valvazzjoni ta' impatt u fattibilta ekonomika. Ovvjament din hija essenzjali jekk aħna ħana ċertaw li jkun hemm partecipazzjoni tas-suq privat, settur privat. Kif għal l-Onorevoli Karas nixtieq nappoġġa dan li għalet il-persuna bisħieħ me ġidun naraw li m'hemmx involviment u ntil politiku e, jekk aħna rridu nagħmlu dan is-settur jridu e, nagħmlu jekk jridu nagħmlu kollox għal ġita dan is-settur, rridu nsibu bilanċ bejn id-dimensjoni settorjali Mara malajċek, id-dimensjoni settorjali biex iwet u il-missjoni ta' Horizon 2020 u l-Connecting Europe Facility u t-tini net l-impatt ekonomiku. Dun investu fejn hemm impjieg għali għaliex dan u wkoll lan tal-proġett biex noħol u xogħol u t-tini net mhux biss biex ikun imma ikun speċifiku per pereżempju kemm il-kilometru ta' toro għandna fir-reġun imma l-impatt li ħekollu fuq ir-reġun, ġifieri informazzjoni ta' impatt sod tal-proġett li ninvestu fihom. Mela wasanna għatmim tal-laqatana, intom għamiltu wasa mistoqsijiet, li ħanżidu ma' 110 mistoqsija oħra li dibatu minn biċċa kbira minnkom li batni nihom il-kommissjoni. Il-tweġibiet ħajbatu bil-miktub suppost fil- sijat li ġejjin aħna għandna laqa ta' mistoqsija tweġiba fis-26 ta' frar flerva erba li rappreżentaw ħajkun hemm rappreżentanti tal-esperti tal-Kummissjoni li ħajwiġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Ningrazzjakom, ningrazzja l-Kommissjoni u l-Bank Ewropew ta' Investiment illi hawnhekk huma rappreżentati wkoll. U naddi eh, l-kelma l-żewġ co-rapporters biex jgħidulna x'jaħsbu fuq din dan l-iskambju li sar u l-linja ta' direzzjoni li ħajatu għal eh, eh, minista l Ngrazzi ta' sew jgħid l-kellim. Nigrazzjakom tal-kontributi kollha. Jiena ħadd nota sieħa tagħhom. Nasib li modu majnejna. il fonta Juncker, il fonta investiment strutturali, huwa suċċess li ħna sawx nistgħux nigarantixxu iżda dak li nista' ngħidilkom huwa li dan il-pjan għandu jkun ta' suċċess. Naħseb li għandna ħafna x'nigwadanjaw billi nagħmlu għar-realtà billi wkoll nipprovdu 8 biljun euro ta' garanzija mill-budget Ewropew. Importanti għalina li niftakru illi l-ewwel qan ta' dan il-fond huwa li nitfaw taxxa fuq l-investimenti privati, ovvjament dawn l-investimenti privati aħna irridu illi konna inċentiv mill-fond ta' 8 biljuni tal-fond tal-garanzija. U dan għandha tisperala, għadan għandu jisperala. Ingrazzakom il-kol naħseb li ħan irnexxu iċ-ċittadini jitolbu dan minna. Dan il-pjan ser jagħtina tkabbi, ħartina xogħol. U jfisser li ser ikollna Ewropa aktar b'saħħitha, l-iktar solidarjetà. Kien hemm qatta dubi li tqajmu, tresqu, Mina ċerta li kommissjoni ħatwiġa pal-dawn, tamel daj pal-dawn, saffu fuq il-effett ta' multiplikazzjoni, mistax kontra wieħed, ma nasibx huwa tajjeb, nasib aħna li eh, għedin naqamsi nimxu bil-galbu zzejjed, jek ninti tħarġlejn il-Cosmo Fund, eh, tara li il kalkuli tal-programmi ħarra ċal numru ċifra ta' 28. Hemm ovvjament ċertu tekniċi hawnhekk jiena bi sħiħ eh, studji li saru u fuq l esperjenza kollha li aħna kellna fi proġetti oħrajn. Grazzi. Eżis Presidenti, eżis kollegi, jena nishtan fakkarkom li dan il-Parlament Ewropew ilu jistenna li l kummissjoni Ewropea tam il-proposta bħal di. Fil-rapporti, tal-mandat eh, li kellna eh, l-aħħar darba aħna rajna li l-kollegi Tyson u li hija issa membru tal-Kummissjoni Ewropea l il-ġurnata konna tlabna aħna il-kollegi illi huma għandhom jihdu azzjoni ħalli joħolqu iktar spinta investiment u iktar impieg. Nissa wasalna fil-waqt li waslet din il-proposta jiena smajt li fil-fatt kien hemm ħafna illi ħadu impenn ħafna li għandhom rida tajba ħalli verament nukollna prodott tajjeb, proġett tajjeb, ejja nkomplu aħna naħdmu flimkien nafu li jisna bdejna nigżu xurxin, naqbdu ma xurxin nitkellmu fuq l-ideoloġija mhux ideologija, però jiena naħseb illi minkejja il-limiti tal-partiti politiċi għandna l-possibilità li aħna jkollna pjan tajjeb u effettiv ħalli bekk verament aħna jkun jista li permettu li nfusna sabiex nmexxu l qudiem u għandna nkunu qalbina fil-ġimgħat li ġejjin. Euh, nous allons pouvoir clore cette séance, cette première séance. Ma nistgħu nagħlqu din il-laqa, mill-ewwel laqa. Issa nerġgħu niltaqgħu. It-tnejn ta' Marzu għal sessjoni ta' prezentazzjoni ta' rapport sa' 6.9 um, u dan ħiġa ukoll fit ta' Marzu fi Strasburgu. Mela, membri tal-budget jek iġibkom ibqawnek fis-sala. Ok. Bon.